Dzień dobry. Otwieram posiedzenie. Lodwa tajba, signori. Niftaħ din is-sessjoni. U qabel ma ngħaddu l-ewwel punt li għandna llum fuq l-aġenda Jina nishti namel stqarrija fil-qosor. Id-dakjerazzjoni bil-miktub 45/2011 illi ġiet